għanna l-opinjoni ta' Sur Stavrakatis. Rapport tiegħu jiena eh, membru supplementari tar-reġi wkoll u jiena qed fil dawk il-laqat kollha kemm kemm In ġenerali nista' ngħid li r-reġi Emmek qed nasbu dwar sinerġiji u l-użu iżjed effiċjenti tal-flejjes ma tantx għandna barjiet, affarijiet ġodda li l-Kummissjoni il-Kummissjoni issa proponiet approċċ ġdid l-ewwel net ftehim bejn l-Istat Nazzjonali u l-Kummissjoni jiġifieri l-Istati Nazzjonali se jiffirmaw um, ftehim mal-Kummissjoni fil-rigward tat-twetti tal-finanzi kollha suġġerimenti taħt is-sitt punti manna xej eh, ġdid jew revoluzzjonarju hawnhekk l-ewwel net għandna l-fond soċjali dan għandu jkun parti mill-fond ta' koeżjoni u se jkollna rapport li se jgħid hekk bħala azzjoni biex eh, kontra s-sinerġija, iżda hemm proposta li ma nistax li kommenta dwar l-lum, dina tinsab fir rapport ta' Sur Stavrakakis hija fil-fatt il-proposta tiegħu biex jamal gamizza il- il-lat tal-fondi dina twasal għal problemi l-lum il-ġurnata Kif tafu l-koll il-fondi taħt l-agrikoltura hija taħt skeda differenti, l-ftehim tkompli għaddeja għal 10 snin, waqt li hawnhekk għandna 7 snin biss. Jiena qed nipproponi lis-sur Savrakatis um, peress il-rapport tiegħu se jiġi adottat fifrar illi għandu jaħseb dwar il-possibilità kif jista' jkollna il-sinerġiji mal-iżvilupp rurali li jaqa taħt it-tieni pilastru tal-fondi um, tal-budget. Mill-lad budgetarju għanna l-possibilità li nħarsu u najdu illi dawn il-finanzi ma mhumiex qed jintużaw b'mod tajjeb 70% ma tħallsux fil-pagamenti fl-2009. Il-flejjes waqgħu taħt il-pjan tal-irkupru mbagħad fl-2010 ipprovaw jieħdu dawn il-non eh, pagamenti iżda tafu kif tafu l-koll il- għanna l-budget preparatorju iżda taka qed jieħu il-flus għall-iżvilupp rurali u jintużaw fil koezjoni Naħseb li jistaw jilaboraw l-effett ta' sinerġija taħt il-tieni pilastru taħt il-fondi ta' koezjoni l-punti l-oħrajn kienu biss il-filosofija fejn jipprova ikollu iżjed sinerġija iżjed illum il-ġurnata għanna smeħ fejn għanna rappresentanti tal-autoritajiet differenti li jispiegaw illi għandhom problemi frigwat ta' sistemi differenti ta' ġestjoni f'xi pajjiżi hemm il-fond soċjali u reġjonali u dawna ġew it-trattati mod differenti. Jiena nifhem illi mill-lat tal-budget għanna nħarsu lejn l-effettività kif qed jintuża kif et il-flus et jiġi adottat u bekk nibqgħu fl-istess sitwazzjoni biex ikonna aħjar koordinazzjoni bil-fondi eżistenti fil-ġejjeni kienna wkoll proposta għal kooperazzjoni iżjed effettiva taħt it-tidin pilastru u il-fondi strutturali u forsi dina tiddaħħal fil-agenda. Grazie ħafna. Merci, Monsieur euh, Godmanis, notre collègue. Grazie ħafna, Sir Godmanis. Ti espert dwar dawn il-politiċi. jiena segwejt kif dawn il-preparazzjonijiet ta' pagamenti saru bosta pajjiżi u rajt ukoll totim tal-budget ferm diffiċli. Però għandna ħafna diffikultajiet, diffikultajiet ekstra ma dawk li diġà kellna minn qabel. Allura tisir, situazzjoni tisir ħafna aktar diffiċli. Fil-qosor ħafna President reċentament kien hemm il publikazzjoni tal-ħames rapport u naħseb l-imkija kollox dan rapport u wieħed tajjeb ħafna jgħid pereżempju eżempju l-2013 ġuni kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom kunu eligibli għal fondi strutturali u kol jitkellem dwar status eh, tranzizzjonali l-ok reġuni kollha li għandhom ġedeb bejn 75 eh, u 90% tal-medja Ewropea u koll intqal li l-Parti Soċjali għandha tibqa' parti mill-politika reġjonali u koll eh, tkellem dwar dawn is-sinerġiji bejn il-fondi kollha tal-Unjoni Ewropea fosthom il-fondi strutturali. U naħseb li dinja xi ħaġa nistgħu nanalizzaw jiena nappoġġa dak li qal is-Sur Manis li jkun ħażin bħalissa li jpoġġu l-iżvilupp rurali u l-fondi tal dan flimkien mal-politika tal-koeżjoni Jiena naħseb li dawn il-fondi huma mmirati biex jitejbu l-komunitajiet rurali naħseb għandna nikkonċentraw fuq dan bħalissa u ma nqadux dawn il-fondi li jistgħu e, jingħataw għal żoni rurali bħalissa. Grazzi. Grazzi kollega u xi kummenti oħrajn? Le? Sur Godmanis, tixtieq treaġixxi għal dak li ntqal? Tajja, għanna zewċ rapporti fuq il-fondi strutturali, fondi ta' koezjoni. It-tini wieħed suwa approċċ ħafna iktar diffiċli jgħid il-kellim. Kif qal is-Sur Garriga, ehm, dan rejna x'informazzjoni informazzjoni fuq il-Financial Times. Fir-gwar tal-dak is-sur Mikolajċek għad Diġi Reġi programmi għal 2013 jena niproponi punti finanzjarji l-ewel. Aħna, aħna jistaw naraw l-implementazzjoni għada ta' tejn iktar grafi mill-li kienet qabel, memx wis eh, ħabarijiet pozittivi u sfortunatament għal xi stati membri nistgħu naraw id-dossiers eh, tagħhom li juru differenza kbira. Per eżempju, jekk inti tieħu l-fond soċjali iktar minn 57% eh, tal-istati membri huma iktar baxxi mill-medja. U l-medja hija ta' fil-mija, jekk tara il-fondi reġjonali, fondi eh, fondi ta' koezjoni wkoll dawn din iktar baxxi mill-medja. Iżda, l-iktar ħaġa importanti nixtieq ngħid hija f'punt tlieta tas suġġerimenti. Il-problema hija Anzi, f'punt erba' jgħid il-kellim differenza bejn stati tajbin u żjena għal fondi reġjonali 247% dan ifisser li r-rata tal-absorption eh, jew ta' pagamenti hija ta' 2.5 iktar gravi fl-ar stat u fl-aħjar stat. U l-fondi ta' koezjoni huma ta' tliet darbiet id-differenza. Sfortunatament, jekk taraw eżattament eh, il-differenza bejnietom xi pajjiżi li huma staġnati m'hemm l-ebda jura approach f'dan ir-rigward. il-kolli ngħid li dan mhuwiex biss biss problema ta' kofinanzjament, għaliex ir-riżultati li żiena narawhom ukoll f'dawk il-pajjiżi li għandhom m'għandhomx lef deficit tal-budget Allura fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħid m'għandix biex ngħid pożittiv, kollox negattiv, sfortunatament u l-inka tama hija li is-sena d-dieħla l-2011 u l-2012 tkun ikunu snin li fjom nistaw intejbu. Għek li smajtu minnaħa tal-kommissarju lat ta' zbali marru minn 11 sa 3 fil-mija Sa dan huwa l-prezz irridu nħallsu għal żmien li għadda għaliex sistema ta' tliet livelli ta' ċertifikazzjoni management u auditing jieħu il-ħin, jieħu żmien u għal daqstant mhux faċli taġġel il-proċess iżda din is-sistema ser tippermettilna li jkollna inqas bali dawn huma il-kummenti tiegħi li l mis-suġġerimenti. Iżda fil-suġġerimenti jena nixtieq ngħid li diġi reġi ngħidilhom li hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi u kol il-titjib għandu jsir fil-2011 u kol emendi tal-budget tal-2010 jek napprova u forsi kun nistaw naraw riżultati aħjar fil-31 ta' Diċembru din is-sena, grazzi. Merci. Grazzi, kollega. Dwar l-opinjoni tajtna dwar il-fondi ta' koezjoni, għanna situazzjoni ferm differenti għamnek, u ma differenti mis situazzjoni tal-fondi strutturali. Eh, kifet, mi eh, l-iktar pajizi problematiċi li għandhom l-iktar problemi tal-budget. Mumiex dawn, mumiex dawk li huma l-istudenti l-żiena fir rigward tal-appropriations ħadd ma jixtieq jitkellem dwar dan, nirringrazzjak Sur Godmanis fuq dawn iż-żewġ rapporti jew opinjonijiet. Fi 17 ta' Diċembru fl-10 hija data ta' skadenza għall emendi tal-Kumitat ser nivvutaw fuq din l-opinjoni fis-27 ta' Jannar u l-għada ikun hemm il-vot fil-reġi għal plenarja f'Marzu. L-ħar punt għal eh, l-agenda tana tal-lum ser inkomplu għada fil-ħodu mbaħt. Is-Sur Gualtieri u Sinjura Nenski rapport annwali fuq uh, il-politika estera u ta' sigurta komuni. Is-Sur Gualtieri. Presidente, ma questa opinione che... Eh... Grazie Sur President Rapport li l-lum jiġi pil-firma tijaj imma li ġi mfassal flimkien mal korrapporter il-Sinjura Ninski titratta il-kwistjoni u l-kwistjoni kwistjoni tiktar ta' budget marbuta mal-rapport tal-Parlament dwar il-politika barranija u ta' sigurta komuni. U se nitkellmu fuq l-iżviluppi l-iktar importanti f'dan l-ambitu anka fid-dawl tal-ftimiet ta' Madrid u l-azzjoni l-azzjoni esterna wkoll u l-twaqif ta' din-nazzjoni. Tkellimna fuq l-importanza tal-ftehim illi permetta l-identifikazzjoni ta' ċertu linji speċifiċi għal missjonijiet CFPS, PES, CSPC u kol tlet missjoni ewlenin li jirrappreżentaw l-ewwel pass lejn trasparenza ulterjuri li l-Parlament jixtieq ifittex anka għal dak li għamdu x'jaqsam missjonijiet sekundarji. Punt ieħor illi taffronta jaffronta rapport jitratta il-kwistjoni ta' l-informazzjoni li l-Parlament fuq l-ispejjeż tal-aspet militari tal-CSFP u wkoll bħala organu parlamentari tal-Parlament Ewropew il-Parlament għandu jikseb l-informazzjoni dwar l-ispejjeż ta' politika Ewropea anka jekk jaqgħu taħt il-budgets nazzjonali. U dan ukoll għaliex l-Unjoni Ewropea Il-budget tal-Unjoni Ewropea jikkontribwixxi għal finanzjament tal-aspett militari tal-proġett li kif insibu fit-trattat l-aspett amministrattiv tal-ispejjeż kollha anke dawk militari tal-missjonijiet militari jaqgħu taħt il-budget tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant naħseb li hija ħaġa ġusta il parlament Ewropew jikseb informazzjoni fuq l-ispejjeż ġenerali tal-missjonijiet militari illi għalihom nikkontribwixxu bħala kofinanzjament. Dawn huma l-aspetti prinċipali tar-rapport u mbagħad punti aktar speċifiċi li jitrattaw pereżempju ir-rwol ta' rappreżentanti speċjali fil-moment illi dawn jinħarġu barra mill-budget għas CFSP u anka il-ħtieġa li dawn ikunu viżibbli mbagħad fl-ħajnet punt aktar ta' natura ġenerali illi jitratta kunċett il-kunċett ta' CFSP barra il-budget CFSP. Nitkellmu fuq il-proġett ta' stabilità u politika li tikkontribwixxi sabiex jiddefinixxu il-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea anke jaqgħu barra minn CFSP. U fuq dan naħseb li l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Madrid par pereżempju l-Comprehensive Working Document fuq l-ispejjeż ta' politika barranija tal-Unjoni Ewropea jistgħu jistabilixxu strument uniku u validu ta' appoġġ sabiex ikonna rapport iktar trasparenti u effettiv bejn l-awtoritajiet ta' budget u min jimplementa il-politika barranija u l-politika ta' sigurta komuni. Merci, mon cher collègue. Euh, je voudrais saluer la présence d'un autre grand temps. Grazie, collega. Dinja simili ħafna xolta Juan Kolon li kien il koordinatura grupp soċjalista eh, xifti ta' snin ilu. Man kien dwar il-bidla tal-perspettivi finanzjarji, xogħol kien sar taħt idejn ħwan. Ija ħasra li madux prezenti maħna issa huwa parti mill pso e ġewwa l-Katalunja. Tini rapporter, is-Sinjura Nadjenski. Много малко да добавя към това, което каза моя колега господин Галтиери. Граци, президент, nishtiq nsit ftit ma dak li għadu kemm għal il-kollega tiegħi sur nixtieq ngħid li raġuni ewlenija għaliex il-Parlament u għaliex li adotta dak li ġie suġġerit mill-Kummissjoni għaliex ħafna mill-trasferimenti huma marbuta mal-programmazzjonijiet tal-pagamenti u joħorġu minn l-implementazzjoni u din l-implementazzjoni titissir brata maġla ħafna. Stant naħseb li proposta tal-Kummissjoni hija idea tajba. Tigarantixxi trasparenza fir rigward tal-finanzjament ta' missjonijiet differenti waqt li tippreserva r-wol tal-Parlament u l-aspetti ta' kontroll ta' dawn il-missjonijiet. Punt ieħor. Naħseb timmorru li l-in mill-1903 Nista' nagħtikom l-eżempji tal-strument eh, rappresentanti speċali tal-Unjoni. Pozizjoni kon ġunta tagħna hija li dawn l-emendi jitmexxew dawn it-tibdiliet jikkontribwixxu għal aħjar trasparenza aħjar monitoraġġ aħjar mill-Parlament għal eh, politiċi esterni u azzjonijiet. Grazzi ħafna, ħadd iktar ma jixtieq jitkellem għal stant nixtieq nirringrazzja żewġ kollegi tiegħi dwar dan u għaċar li s-sena d-dieħla dan ser ikun rapport ħafna iktar sinifikanti u li skop se jkun iktar wies għal-fat li qed nintaqgħu hekk fil-Kumitat tal-Baġit u għadu diffiċli ħafna li nipparteċipaw f'avveniment B li huwa jisu l partit ta' servizzi għall-azzjoni ta' ston esterna. Il-Baronessa Ashton ser tkun qed tmexxi dan sena wara li ġimtija Lisbona u l tas issa ġi mibni u jista jibda jaħdem. Nishtiq nirringrazzja li żewġ kollegi tiegħi, Sur Gualtier, Sr. Nzinski. Jem u koll il-paket leġislativ li qed jieġi segwit. Allura dan jisu xi tip ta' avveniment tal-partit. Sena diħlu nispera li toħorġu b'rapport differenti biex turu li l-Unjoni Ewropea u l-azzjonijiet esterni tagħha fil-fatt bidlu dimensjoni u saru protagonisti ġenwini u li wara s-summit tan-NATO fej kienem president, eh, kienem summit fej bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti per President għad biss għal ftit żmien u forsi issa sena diħla jipparteċipa għal iktar fit-tul fl inkjer ma' l-Barnessa Ashton u s-Sur Barroso. Naħseb li għalaqna l-agenda tagħna llum, però għadni kien ftakar issa li data ta' skadenza għall-emendi ser tkun is-7 ta' Diċembru f'nofsinhar ser jieġu adottati fis-27 ta' jannar kif emendati u mbagħad lafet fl-ewwel ta' frar u fil-plenarja f'Marzu għal daqstant nfakkarkom li l-budget tal-2008-2011 budget tal-2011 jgħid il-kellim nisper li jiġi adottat tal-2010 u id-data ta' skadenza hija t 3 ta' Deċembru kif qalet il-Kummissjoni. Għalaqna il-laqa ser nżomm il-koordinaturi però hawnhekk u nixtieq nirringrazzja wkoll is-servizzi legali tal-li kienu preżenti u ser nżommu koll